tiġu mres għoddim il-parlament fil-seduta li jmiss għall-approvazzjoni taħħa u jekk menx oġġizzjonijiet minn dawk prezenti f'din is-seduta u rezoluzzjonijiet bekk se jintbatu u il-laqa ta' dan il-Parlament Ewropew qed jiġi aġġornat. Aġġornata grazzi u nittama li eh, tivjaġaw um, ehm, lejdjarkom fil-paċi. Grazie.